Sur President, jiena nilqa din il-protezzjoni illi tarmonizza l-dispożizzjonijiet tal-informaturi fl-istati membri kollha għax ħafna stati membri m'għandhomx protezzjoni għall-informaturi għal nixtiequ liġi Ewropea sabiex nipproteġuhom. Il-possibilità li liġi tinkiser hija waħda eh, reali ħafna aħna pereżempju fir-Repubblika Ċeka Eh, rajna li kien hemm ksurijiet fil-fondi tal-Unjoni Ewropea u rridu nipproteġu l dawk illi eh, jagħtu l-informazzjoni, rridu protezzjoni reali, rridu l-ewwel net konfidenzjalità. Nixtieq ukoll ngħid illi rridu illi naħa l-oħra tiġi protetta wkoll dawk li jiġu akkużati ta' ksur irridu jiġu protetti wkoll għaliex irridu narraw Eh, x'inhu fl-interess pubbliku u x'inhu da x'inhu dak li jsir mod malizzjuż. Eh, eh, differenza hija żgħira ħafna bejn dawn it-tnejn għalhekk irridu noqogħdu attenti. Il-President jirringrazzja l-kallim. Sir Polchak, għandek il-kelma. pane předsedající jiena nixtieq ngħid li d-distribuzzjoni transkonfinali għal dawn l-intrapriżi ehm, fuq l-investimenti huma importanti ħafna għal Ewropa hawnhekk qed nivvotaw fuq leġiżlazzjoni illi forsi mhix ideali għanna trattati, trattati għajdunna xista jiġi regolat fuq livell Ewropew iżda dan huwa l-ewwel sforz transkonfinali għall fondi ta' investiment. Aħna approvajna emendi hawnhekk li jistabilixxu l-kondizzjonijiet ugwali għal intraprizi u neħħu l-ostakli għal moviment ħieles tal-isma per eżempju. Il-lan huwa li u livell iżjed ugwali għal iżda għad fada l-ostakli għal protezzjoni u eh, f'dawk nis li jett jużaw il-libertà tal movimenta kapitali. U bekk eh, jiena favur li neħu l-ostakli u jiena ehm, kontent li adottajna dan f'din leġlatura. Ikkellim li jmiss. Eh, mela, għall-istess rapport għall ehm, għall-intrapriżi tal-investimenti kollettivi il-kellim li mis. Kull ma jmur iżjed niset ifadlu għal-pensjonijiet. U ħafna eh, jinvestu u ma stess fl-isma illi jaħsbu li għandhom potenzjal għal-ġejjeni u essenzjalment jaħġa tajba li iżjed persuni qed jieħdu responsabilità personali u et Eh, jużaw il-kumpaniji tal-investimenti biex eh, ikollhom biex investu. Iżda dan iwassal għal sfidi li rajnijhom bħala riżultat tal-libertà tal-moviment tal-kapital, speċjalment tal-individwi privati li jitlu f'din il-ġungla tal-investimenti u bekk għandna bżonn ta' trasparenza u l-protezzjoni tal-konsumaturi biex niżguraw li jkun hemm garanziji għall investituri privati fil-kumpaniji tal-investiment. Din direttiva tagħmel parti minn dan, iżda mhux biżżejjed u għalhekk aħna ma stajniex nappoġġaw. Grazzi ħafna ir-rapport ta' Sir Simon, Sir Messerschmidt għandek il-kelma għal ħtiġijiet kapitali. Jiena tlab tal-kelma biex nitkellem dwar id-dibattitu il problema ġenerali li aħna għandna f'dan il-qasam. Aħna Eh, eh, għadna biex eh, noħolqu regoli għall-ekonomija libera u anke għall-moviment ħieles tal-kapital, etc. Iżda, ehm, speċjalment fil-Parlament Ewropew, aħna obbedjenti wiz fil-gwarta ta' dak li joħroġ mill-awtoritajiet speċifiċi l-Amerikani ma jaċċettawx gwida illi ma gwida ma illi ma taqbilx mal-mudell eh, Amerikana aħna fid-Danimarka qed niġġieldu għal biex inżommu dak li huwa speċifiku għal eh, sitwazzjonijiet tagħna. Irridu niżguraw il kumitat li jmiss fil-Parlament, fil-Parlament li jmiss ikollu biżżejjed eh, odot biex jagħmlu differenza u jaċċettaw dak li jaqbel mal-kumitat tiegħu r regoli tagħna. Sir Polczak, grazzi ħafna. F'dan il-każ jiena votajt favur. U nixtieq nispjega għaliex għamiltek. Aħna għadna għat nħossu l-effetti tal-krizi finanzjarja tal-2007 u l-2008 u għadna ma solvejniex il-problemi kollha tal-istabilità tal-sistemi eh, eh, bankarji tal-Unjoni Ewropea u anki biex innaqsu r-riski fis-settur finanzjarju. Iżda ħarisna eh, għal eh, fittixna għal finanzjar nadif tal-sistema jiena naqbel mal-parlament li l-informazzjoni għandha tkun aċċessibbli u l trasferiment tal-informazzjoni għan nies li huma attivi fis-settur finanzjarju. Nixtieq nispjega l-effett li dan jista' jkollu l-effett fil tal-ispejjeż. Naħseb illi ħaġa pożittiva li se tkun aċċessibbli u hekk bekk jiena votajt favur. Is-Sur Kelly issa jiena votajt favur il-tiġijiet eh, kapitali id direttiva biex fil-gwad tal-isfidi tal-nies għal disabilità finanzjarja għal riskju biex taw il-proposti se jissaxħu r reżiljenza tal banik Ewropej il kondizzjoni tal-ħtiġijiet tal-banek iż-żgħar se jkollu effett pożittiv fuq l-SMEs. Jiena nappoġġa għall kondizzjoni ta' self is flessibbli għall smes u nappoġġaw it-tkabbir tagħhom dan il-mod fejn qed nittrattaw il-banek li huma iżgħar mod proporzjonat. Għandna fattur importanti fil-bini ta' stabilità u biex niżguraw ekonomija eh, b'saħħitha wara l-kriżi. Għanna bilanċ li jinstab hawnhekk eh, bilanċ tajjeb biex naqsu r-riski fejn ninkoraġġixxu l-investimenti u l-finanzi eh, Sur Simon u l-kollegi għamlu xogħol tajjeb ħafna prosit. Muchas gracias. Grazie ħafna. Issa, mmorru għal rapport ta' Sur Vernons dwar il-Sovereign Bond Back Securities, Sur Marias. Dawn il- il-bonds sovrani huma mekkaniżmu li permezz ta' nistgħu naraw il-problemi ta' kif taħdem iż-żona tal-Euro. Għalhekk hemm bżonn li jkollna istituzzjonalizzazzjoni ta' dawn il-bonds. Ridu wkoll naraw li jaħdmu imma dawk il-bonds il sovrani tal-Greċja huma esklużi mill-QE l-istess dawk tal-kumpanniji Griegi u l-ekonomija tagħna tal-Greċja ġiet fix-xejn minħabba trojka, m'hemmx likwidità. Għandna bżonn dispożizzjonijiet għal pajjiżi li għandhom problemi bħall Greċja biex nieħdu nifs. Aħna qed nipproponu li jkun relazzjoni speċjali mal-Ewropa. Mal-Ewropa anki inkwantu għad zona tal-Euro. Grazzi. Grazie, signor Marias. Sisur Marijas, issa, il-rapport Karas u Beres dwar l-swiq finanzjari, l-assikurazzjoni u l-assikurazzjoni mill-ġdid. Is-sur Kelly. Dawn l-emendi jiena qed nappoġġjhom biex naraw li jkollna e, odot iktar irfinuti f'dan is-settur biex nifaċilitaw l-informazzjoni, il-bdil ta' informazzjoni wkoll bejn l-awtoritajiet ta' supervizjoni tal-Istati membri. Odot biex ikun hemm iktar konverġenza kooperazzjoni fil-qasam tal-assikurazzjoni. E, eh, Jina naqbel ġifri b'dan l-approċċa supervizjoni, komunikazzjoni aħjar bejn l-istati membri, flimkien mal flimkien rapporti li jisiru mod regolari biex niproteġu l-konsumaturi għall-assikurazzjoni tajjeb li kunem dan dejjem jersaq l-integrazzjoni aħjar fuq livell Ewropew permezz li kunem din ir-rispett ukoll tal-mod kif jaħdmu l-awtoritajiet nazzjonali għanna bilanċ tajjeb iġifiri proset lis sur Karas u sinjura Beres. Grazzi ħafna. Grazie, signor Kelly. Grazzi, sur Kelly. Fidejk issa u nerġaw fuq il-rapport dwar il-supervizjoni tal-kumpaniji tal-investiment, il-supervizjoni tagħhom. Iva, grazzi, President. Marcus Ferbers dawn il-regoli prudenzjali tad ditti tal investiment huma tajbin, rridu nindirizzaw dawn il-problemi li jinqalgħu dan is-settur il-fatt anki li meta dawn ifallu ikun qed iġibu riskju sistemiku l-ekonomija. E, Ġifri l-problemi għal-banek jistaw ma jkollhomx impunità għalhekk tajjeb li qegħdin naraw ftit x'riski jistgħu jkunu u dawn ikollhom l-istess regoli applikaw għalihom l-istess bħal-banek dawn id-ditti ġifiri zzar naraw li se jaħdmu aħjar ikun hemm iktar trasparenza, iktar l-affarijiet isiru ġusti. Nafu li regoli ta' supervizjoni ikunu aħjar għal dawn id-ditti tal-investiment. Grazzi, ħani għafaw jgħid Sur Kelly. Muċa grazzi, Informe Calvet sobre kondizjoni laborales transparentes i Grazzi ħafna il-kondizjoni ta' xogħol trasparenti prevedibli fl-Unjoni Ewropea. Rapporto Sur Kalve Xambon, il-Sinjora Xojdova. Grazzi kollegi, jiena kuntenta illi din id-direttiva ġiet approvata fl-ħar mill-ħab maġġoranza kbira hemm kundizzjonijiet ta' xogħol trasparenti u eh, prevedibbli dawn huma importanti sabiex il-ħaddiema jkollhom ċertezza informazzjoni disponibbli f'ċertu skadenzi dawn għal ħaddiema eżistenti u anke dawk ġodda il-ftehim fi trijalogu huwa wieħed ibbilanċjat naħseb kemm għal ħaddiema kif ukoll għal min ħaddem jien għalhekk votajt favur in-nies se jkunu aktar informati dwar id-drittijiet tagħhom u jkollhom aċċess aħjar għal xogħol dan ukoll jirrispetta l-leġiżlazzjoni nazzjonali b'hekk ikun hemm rispett lejn eh, ċertu sfumaturi nazzjonali dan huwa kruċjali. Grazzi ħafna Sur Drojewski. Grazzi. Jiena spiss tkellemt dwar kemm il-burokrazija ta' dan bil-mod fl-Unjoni Ewropea fil-Parlament. Però hawnhekk jerġa' għar din hija direttiva tal-wieħed u design inna daqstant nistennew risposta għal suq tax xogħol li qed jinbidel. Nixtieq nirringrazzja żewġ gruppi politiċi għall ħidma tagħhom u Nixtieq nirringrazzja wkoll l-interpreti naf li ma kienx eh, perjodu faċli ta' ħidma li jom għandi l rispet rispett jom. Nirringrazzja wkoll il-fotografi jaħdmu fid-dawl artifiċjali l-ħin kollu spiss ikunu eh, minsija għalhekk nirringrazzja wkoll il-fotografi. Grazzi ħafna, Sur President. Jina kuntenta li qed nappoġġa dan ir-rapport. L-MPs minn kull naħa tal-Kamra e, ġirdu għal dawn ir-regoli li tejbu l kundizzjonijiet l miljuni ta' ħuddiema meta jina taw kontratti b'sija zero f'ekonomija dajfa jina ġbajt nisma minn dawk li jaħdmu sfiq però minn ġimgħa l-oħra ma jkunux jafu se jkollhom il-flus biex iħallsu l-kontijiet. Però eh, spiss jispiċċaw eh, ma jkollhomx kumpens għax-xogħol li jagħmlu ma jitħallsux għat-taħriġ li jkollhom jagħmlu però l-Ewropa qed tinbidel irridu eh, ġustizzja għal ħafna mhux għal ftit. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Marias. Kundizzjonijiet tal-xogħol ġusti fl-Unjoni Ewropea rridu l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni aħna lkoll konxi mid-direttiva tal-2000 tad-99 li toħloq il-protezzjoni għal dawk li jaħdmu f'xogħlijiet informali dawk li jkollhom kuntratti skont il-ħin. Din id-direttiva ta' 99 tinsisti li dawn il-kuntratti b'ħin limitat għandhom jinbidlu e, f'kuntratt f'terminu twil jekk e, ikun hemm il-kundizzjonijiet. Dan huwa l-każ ta' ħadna għalliema Griki. Dawn huma ostaġġi tal-Istat Grik. L-Istat Grek irid japplika din il-ġestazzjoni disaw 99 u joffri pożizzjoni permanenti lil dawk l-għalliema kollha. Grazzi. Grazzi ħafna Sir Mamikins, issa grazzi ħafna President Eżis kollegi jina nilqa din direttiva fejn nistabilixu l-drittijiet minimi li applikaw għal ħaddima kollha fl-Unjoni Ewropea. Jina kontent fejn nara li għanna dettalji, lista dettaljati fil-kwata relazzjonijiet bejn min ħaddem u l-ħaddim l-istandards għoljien tal-xogħol huma wieħed mill-punti ewlenin kisbiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea iżda dan jista' jkun fattur ta' diskriminazzjoni fejn ikollna ħaddiema tal-ewwel klassi u t-tieni klassi mhux aċċettabbli. Iċ-ċittadini tagħna għandhom bżonn ta' ġdid prevedibilità u l-kontratti tax-xogħol u rridu nwaqfu dan il-prassi tal-mistħija tal-perjodu tal-probazzjoni. tal mistħija tal tal probazzjoni u l-Parlament ħappas tajjeb fejn neħħa l-traineeships u wasal iż-żmien biex u biex eh, namlu iżjed hawnhekk. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ħawas, issa grazzi ħafna, Sur President. Jiena kuntent fejn appoġġa dan ir rapport bħala l-ewwel pass importanti fil-arfin tal-problema tal-zero sijata ta' impik u l-ewwel pass biex dawk il-prassi tax xogħol jiġu kontrollati. Mhuwiex irraġonevoli li wieħed jitlob it-trattament ugwali għan-nies fix-xogħol u ikun il-kuntratt tagħhom nafu li l-ekonomija flessibbli qiegħda hija realtà u se tibqa' u bekk essenzjali li illi nikkonsidraw dawn il-drittijiet ta' dawn l-individwi bħala bħala um, problema transkonfinali jekk miex bħalissa dalwaqt se tkun miex wis illi nitolbu għal sija prevedibbli tax xogħol illi u dħul minn xogħol mhux raġonevoli li tkun tista' tippjana l-budget tiegħek. Mhux raġonevoli li trid skużi f'dawn in-nies f'dawn il-pożizzjonijiet fix-xogħol flessibbli u li mhux raġonevoli li tinsisti li huma jħallsu biex jinħarġu ma stess. Tana irrid jitwaqqaf. Grazzi. L-Onorevil Caputo, grazzi ħafna President, it-tibdil demografiċi tal-aħħar snin determinaw il-diversifikazzjoni tal-popolazzjoni attiva. Id-digitalizzazzjoni waslet għax xogħol ġdid subordinat fejn għandek relazzjonijiet iżjed flessibbli u ġodda ta' xogħol. Illum wieħed minn kull erba' kuntratti ta' xogħol um, Il-direttiva trasparenza jippermetti l-ħaddiema kollha biex ikunu informati dwar drittijiet tagħhom u l-obbligi tagħhom il-bidu tax-xogħol. Għandna dritt li jikkompetu fil periodu li huma disponibbli fil-kwad tal- modi tal eh, li jkunu prevedibli. Dawna ma jistgħux jitkeċċew jekk eh, m'għandekx perjodu tal-probazzjoni. Ma tistax twaqqaf il ħaddima li għandhom il-kuntratt ta' zero eh, sijat li ma jaċċettawx xi xogħol ieħor. Illum dan huwa pass ġdid, pass il qoddim għall-Ewropa servizz tal-iżjed vulnerabbli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għar-rapport li jmiss tal-Sur Lennis fuq l-Awtorità Ewropea tax-xogħol. Sinjura Zojdrova, grazzi ħafna, Sinjuri. Jiena fl-aħħar votajt favur it twaqqif ta' din l-Awtorità Ewropea tax-xogħol. Dana minn kif li jiena minni ħadd li iħobb awtoritajiet ġodda li jispuntaw jiena votajt favur għax hemm il-bżonn hawnhekk li nżommu għajnejna fuq eh, ir-rispett tax-xogħol Ewropew fis-suq intern l-istazzjonar tal-ħaddiema li nżommu ma' leġislazzjoni eżistenti fuq ix-xogħol, eċetera, eċetera, fuq l-impjiegi, eċetera, eċetera. Naħseb importanti li din l-awtorità tal-impjiegi tax-xogħol hija iżjed aġenzija milli awtorità iżda importanti li x-xogħol tiegħu m'għandux jirdoppja għal responsabbiltajiet tal-aġenziji oħra. Jiġifieri l-implementazzjoni se tkun importanti kif se tkun kif se jkun l-iskrutinju tal-Parlament Ewropew. Jiena kif ikun l-Kwartier Ġenerali tal-Awtorità tkun fl-Istat Membru ġdid bħal Slovakkja xogħol eh, dak ikun eċċellenti. L-Onorevoli Palmer issa hemm wisq nasab li il- il sitwazzjoni mhix qed taħdem. Għandna ehm, xogħol prevedibbli kontratti ta' zero sigħat, livelli ta' faqar li qed jiżdiedu anki iżjed milli għandna l-food banks li qed joħorġu fil-ġimgħat li ġejjin. Il-partiti mhux se jitkellmu dwar il-kwistjonijiet, iżda jiena kburi li votajt dan il-Parlament fuq il-miżuri biex niġġieldu il-, -il ix-xogħol li mhuwiex sigur li niġġieldu l-isfruttament u li nipprojbixxu dan il-kuntratti ta' zero sijat. Meta il-nies jivvotaw fil-ftit u jeleġu l-MEPs tal-Labor li huma impenjati biex jikontribwixxu b'mod kostruttiv hawnhekk, impenjati għax-xogħol hawnhekk fil-Parlament Ewropew biex niġġieldu l-inugwaljanza u l-inġustizzja aħna nassiguraw in-nies fil-kommentajiet tagħna jekk votaw eh, favur il-Brexit jew le biex ikonna il-rappreżentanza serja f'dan il-Parlament. Grazie, signor Zorojewski. Signora, signor Zorewski, grazzi. Fuq li lei, aħna qed nitkellmu fuq titjib fl mobilità u l-mobilità irdoppja f'dawn l-aħħar ħames snin. Dan mhux xi ħaġa tajba il-problemi kibru wkoll matul din il-leġislatura ma rnexxinniex aħna eh, nsibu l-kaptu dawn il-problemi li ħarġu f'dawn l-aħħar snin imma fuq dan ir-rapport nixtieq nirringrazzja il-grupp politiku tiegħi il-PPE il-kooperazzjoni fih dan il-PPE ma kienx ħaġa faċli imma ix-xogħol ta' riżultati tajbin. Nirringrazzja l-istaff tiegħi fi Brussell u kollegi oħra għal eh, xogħol eċċellenti. Anki l-istaff tiegħi f'Rostraf f'Polonja eh, jiena nixtieq li nsemmi dawn il-kollegi għax permezz tagħhom jiena nixtieq li nagħmel din il-biċċa xogħol. Grazzi, is-Sur Marjas. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn li tippromovi anzi mhux suppost tkun qed tippromovi li LA flimkien mal-Kummissjoni suppost naraw li jsir l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni li diġà teżisti u dawk li qegħdin eh, jiksruha eh, jittieħdu jittieħdu l-qorti. Id-direttiva numru 7 tal-1999 hemm bżonn naraw li tiġi implementati li tidħol fis-seħħ mod ta' veru. L-allima per eżempju eh, huma ostaġġi tal-istat tal-Greċja, dejjem qed nitkellem fuq il-Greċja, is-sitwazzjoni tal-allema f'pajjiżna li għandhom pressjoni kbira. Laqqas biss isibu xogħol din il-kwissjoni hemm naraw li nsibu la soluzzjoni. Is-Sur Mikins, iva li jellej hija miżura issa ilna nistennowha biex nilestu il-pilastru soċjali tagħna. n niggarantixxi, movimenti l-est tal-ħaddiema tagħna. Imma Ma nistawx naċċettaw il-fatt li din l-awtorità taħdem biss bħala punt informazzjoni bħalissa trid tagħti l-informazzjoni imma ma tista' mhix kapaċi kif inhi eh, mifhuma issa kif se taħdem ma tistax tgħinhom lil ħaddiema. Din hemm bżonn li tkun kapaċi tenforza il-regoli biex ma jkunx hemm problemi bil-xogħol, bil leġislazzjoni eh, ġdida. Qed nitkellem fuq il-pajjiżi eh, tal-Ewropa eh, tal-Vant u dik ċentrali li għandhom problemi fil-suq tax-xogħol hemm bżonn li tkun aġenzija li tiggarantixxi dawn l-istandards għolja eh, ma jġibux eh, impatt negattiv u nuqqas ta' postijiet tax-xogħol. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Dil, President, il-politika soċjali Ja, importanti. U nafu li il-gvernijiet nazjonali għandhom responsabilità għalija. Għalhekk jina ma votaj, għalek ma votajċ favorija, mux biss għax ma naqbilx li ma nix u aġenzija oħra, imma votajt kontra għax verament imħasseb li aġenzija bħal di se tkun qed tindaħal fil-liġijiet tax-xogħol u anki sistemi ta' sikurtà soċjali fl-istati membri individwali. Jiena naħseb li l-ambitu ta' eh, liġi tal-xogħol tal-Unjoni Ewropea nkunu qed tmur oltre minna li sistemi ta' sigurtà soċjali varjaw minn pajjiż għal ieħor għandna pajjiżi stati membri li huma Eh, ifqar minn oħrajn, għalhekk jiena ma nistax nara li din l-aġenzija tista' taħdem tajjeb grazzi ħafna u votajt kontrija. Issa se nieqfu tlieta jgħid il-President. Grazzi.